colleagues. Um... Kollegi, skużawni li ġejtart, nitlob skuża. Nitlob skuża li signora Knudsen u l-kollegi oħrajn li kienu għat jistennew. Anki dawk il-membri illi huma prezenti kena sessjoni twila u diffiċli dal-ħoddu kont qed nispjega dan li signora Knudsen għax kena ħafna rapporti u kien hemm xi kollegi li kellhom jitilqu uħrajn li għajew. Forse għed kellem għalija bis. Imma dan huwa punt importanti ħafna li għanna s għoddimna, nirringrazzjakom li jintkom prezenti. Dan huwa l-follow-up għal dikjerazzjoni ta' New York. U jina e, kontent li s-njora Knudsen hija prezenti fostna u dana u il-follow-up il-follow-up fuq il-migrazzjoni regolari u l-input tal-Unjoni Ewropea għal rapport ta' Segretarju Ġenerali ta' Ġusma Uda fuq il-kompakt globali għal migrazzjoni. Eh, bosta minnkom tafu imma dawk li ma jafux eh, nistanajt li Sinjora Knudsen hija managing Director tal-EEAS. U l-lum biex nfakarkom illi l-Assemblea Ġenerali tal-Ġus Mauda kella summit ta' livell li fi New York fit-16 ta' settembru u fuq il movimenta Rifugiati u migranti. Kienem eh, eh, proposta biex eh, issir risposta internazjonali aħjar għal dawn li sfidi li tissemma d ta' New York. Il-Parlament Ewropew kien prezenti b'delegazzjoni ad hoc mamula minn tliet membri. is signora Wikstron, is signora Rosa uh, eh, Grafin von Thun und Hohenstein u Signora Schlein. U huma uh, tawna rapport lura il-Komitat Libe jagħti ħafna attenzjoni għal dan il-proċess, u allura uh, eh, aħna l-involviment għana ġi approvat fil-koordinaturi libe nar fjannar li għadda ħna smajna l-Sinjura Knudsen fuq il-follow-up għad dikilazzjoni ta' New York u kien hemm żewġ stediniet minn naħa ta' Libe u Afet eh, u Deve eh, li sur Filippo Grandi li huwa kummissarju għolja rifugjati u anki għal direttur ġenerali tal-IOM biex ikonna żewġ laqat eh, tal-kumitati tagħna konġunti fil-bidu tas sena d-dieħla. Issa nati nista nilqa u l-Senjora Knudsen biex tajdinna eh, fiex wasanna tan proċess u jina kontent li hija ċettat l-istedina tana. Grazzi tal-prezenza tijak u l-mikrofonu fide, grazzi. Grazzi, President, u grazzi anki tal-istedina biex tistaqsuni informazzjoni fuq il-proċess tal-kompakt tal-migrazzjoni. Ja ħaġa sabiħa l nisma' illi jidkom se tistidnu li sur Grandi u sur Swift fil-bidu tal-2018, għax bħalissa għedin fin-nofs tal-proċess u ċar li jekk ikun hemm da dibattitu jew skambju fil-bidu tal-2018 din tkun laħjar moment eh, għal uh, qabel ma, ma, ma tiġi prezentata la bozz uh, tal- uh, ta' dokument. Aħna għedin nostri fil-kompat globali ta' migrazzjoni minna ta' ġużma' uda E, dokument huwa dokument tajb ħafna maqbul minn 193 pajjiż il-proċess e, kellu jiġi e, irid jiġi malu flunga ta' settembru ta' sena id-dieħla. Kien barra mill-Assemblea Ġenerali kien hemm anki kienem anki avveniment parallel illi fih dan l-avveniment li kien fih ħafna nies ukoll kien biex nisħu fuq il-fatt li aħna qegħdin f'nofs il-proċess rridu nżommu l-momentum għaliex hemm eh, impenn ġenerali, intenzjoni, aspirazzjonijiet biex nimxu il-qudiem u nizguraw li l-kompakt ikun prodott tajjeb fir rizultati għaw u ħafna liktar pajizi possibli possibbli l-ikbar numru ta' pajizi li jihdu jimpenjaw ruħum fih. U ħana kontenti li jintkom għandkom interess fih. U parzialment fuq il-migrazzjoni, pero nixtiequ ngħidu kol illi minn kompakt, peress li huwa kompakt tal-ġnus mawda anki huwa strument għal multilateralizmu. Eh, eh, nistaw napoġaw surgjuter nappoġġaw Gutierrez il-ġnus ma'uda huwa sistema eccellenti u dan huwa il-kuntest ġenerali. Allora x'qed jiġri f'dan il-mument? Qegħdin u lejn il-tmim tal-fażi ta' konsultazzjoni. Ma nafx li huma il-parlamentari li ħadu sem f'dawn il- f'dawn il-qat li kienu f'Ġinevra, New York u Vienna u f'dawn l-aħħar sitt xhur kien hemm proċess ta' konsultazzjoni eh, importanti. U Luiz Alba, li intkom tafu, eh, hija s-segretarju l-imbbaut speċjali ta' segretarju ġenerali għal migrazzjoni u hija faċilitatur għal kompakt tal migrazzjoni illi kien eh, proċess mm, b'riżultati tajba ħafna eh, konsultazzjonijiet pjuttost uh, Eh, ġenerali fuq drittijiet tal-migranti u eh, konsultazzjoni reġjonali, però tefaw anki ħafna dawl fuq il-kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ħafna partijiet interessati minn stat membri tal-Unjoni Ewropea u, anki fil-pajizi membri tal-ġnus Mauda kienem anki ħafna rappresentanti tal-Akademja illi kienu prezenti f'dawn il-konsultazzjoniet u ġabu ħafna informazzjoni flimkien u li għatma verament ġi miġbur daqsek materjal eh, flimkien eh, għal din il-skop, dal-iskop speċifiku, fatti u ċifri l-iktar possibli biex nipreparaw il-proċess ta' negozjar. Għal kull konsultazzjoni hemm għal stant ħafna materjal disponibbli fil-website tal-Compact li tistgħu iżuru jisibuha utli e, u tagħti taqsira tal-konsultazzjonijiet individwali. fl ħar ta' dan il-proċess ta' konsultazzjoni qed nibdew nippreparaw għal e, dak li nsejħu aħna il-konferenza preparatorja ta' Messiko Eh, illi huma fidejn il-facilitaturi ta' Spanja u tal-Svizzera. Eja diskussjoni aħjar biex biex eh, biex nieħdu l-inventarju ta' fiex wasalna niġbru l-konsultazzjonijiet kollha fejn irridu naslu b'dan il-kumpat u anki biex nimpenjaw noħna fid-diskussjonijiet u nimlu l-vot u naraw xtib ta' follow-up irridu għal dan il-compact. L-Unjoni Ewropea hija imsemmija bħala waħda mill-parteċipanti fil-Messiku din hija ħaġa pożittiva ħafna u dina tirrifletti l-importanza tal tal-ġnus maquda u tal-involviment tagħna attiv li aħna għandna intenzjoni inkomplu namlu b'mod dinamiku. Messiku se jkun tliet u uh, qabel ħadd ma jistaqsi jiena nixtieq najt anki illi hemm anki l-possibilità tal-membri tal-Parlament illi jieħdu sem bħala parti mill-grupp ta' partijiet interessati ta' stakeholders. ir rizultat ta' Messiku se jkun ta' miż-żewġ presidenti illi se jgħatu ta' taqsira ta' kull ma jiġi prezentat f'dawk il-ġranet illi fija ħafna diskussjoni tu panels. U dan din it-taqsira ħatkun il bazi għal għal abbozz zero, zero draft għal se jizużat bħala eh, pedament għal negozjati li se jkunem fifrar u se jkunu għal dastan sitxur ta' negozjati intensivi eh, pratikament se jkunu tliet kull xar Aħna illum għasamna dokument u nitlob skuza anki tal-li fatt li aħna għasam eh, nihdan daċxajn tart dan il-dokument il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea li aħna eh, tajna eh, meta Luisa Arbor illi akkompanjat il-proċess inter fl-imkien mal-kofacilitaturi u l il-ħidma taħħa se tkun biex tagħti rapport fisem il-Sur Gutierrez, segretarju ġenerali, li se jkun fizmin eh, il-miliet jew anki fil-bidu ta' Deċembru. Dan se jħares lej proċess kollu u minnar ma nati lebda eh, ġudizzju fuq il-Signor Arbor se jati vizjoni, strategija għal futur tal-migrazzjana u biex imorru kontra il-preġudizzi tal-li moddi. Uh, eh, mux dokument tekniku bideati li jista' jġużati anki bil-kofeċilitaturi li huwa parti mill-sfond ġenerali għal abbozz tagħhom. U biex nipreparaw dan, u Luis Arbor, eh, huwa uh, pjuttost diffiċli eh, dan il-proċess eh, għal soċjetà ċivili u għal-membri, allora hija talbet eh, għal-kontribuzzjoniet minn kulħadd u sabet sensiela ta' pajjiżi illi ħadu semu batu l-input tagħhom x'kienu jaħsbu illi għandu jiġi inkluż fil-kompat u aħna dana dan l-input li aħna dan l-input li aħna eh, batnilkom, tajnikom, hija guideline. Eh, eh, aħna rajna l-istat ta' nisa xa jiridu li dan il-proċess ikollu suċess, allora eh, u importanti li l-membri tal-Unjoni Ewropea jibqaw fl-imkien l-input ta' Signor Arbor mux tetwaqqaf l-membri, l-istati membri jgħatu bħala input u dan huwa dak li qegħdin aħna li nitolbu minnaħa tal-istati membri. E, il-punti se jkunu daw, ħna tajna xie idea tal-input taħt sitt kapitoli. Lebda waħda minnhom hija sorpriza iżżomm id-dikjarazzjoni ta' New York li kienet e, dikjarazzjoni ambizjuża, seminali, u fija pratikament il-soġġetti kollha li jista' jkollna bżonn biex nespandu biex imorru iktar fil-font. Allora aħna ovvjament bħala narrativa poġġejna il-kwistjoni tal-approċ bazat fuq il-drittijiet tal-bnidem, id-dritt eh, tal-migranti, eh, tal protezzjoni, assistenza, kif ukoll eh, migranti volubli tfal u naturalment il-problema tal-sessi. E tini eh, cluster ta' kwistjonijiet jirrigwarda il-rotot, eh, xinu ma raġunijiet li wieħed ifittex immigrazzjoni u il-raġunijiet il li jistaw waslu li dawn l-persuni u minn posta liħor eh, il-proċess e kwiex mamul mill-bnidem, e kwiex kwistjoni ta' eh, kwistjonijiet nazjonali, politiċi, jew inkella dizastri naturali u dan huwa kif l-aħjar aħna nirsolvu il-kawzi eh, fl-eruq tal-migrazzjoni u kif iridu nħarsu eh, lejn kollox il-prevenzjoni tal-konflitti, resilienza biex namlu prevenzjoni. U t-tili cluster umbat huwa uh, Eh, il-rapporti bejn il-kwistjoni differenti u l izvilup tal-migrazzjoni u importanti li nħarsu li l-migrazzjoni blenti tal izvilup u li eh, ħaġa sistematika il-migrazzjoni tista' tkun positiva għall izvilup u anki l-kontrarju, l izvilup jista' jkun importanti għall-migrazzjoni. Uridu naraw kif nistgħu naħdmu mal-pajjiżi ta' oriġini, ta' transitu u ta' destinazzjoni biex inkunu nistgħu nipromovu l-aspetti pożittivi tal-migrazzjoni. Kif u dawn inkludu anki l-flus li batu d-dar u anki proċessi pro, oħrajn ta' faċilitazzjoni. Ir-raba cluster mbagħad il- mm, il-governance tal-migrazzjoni li nħossu hija importanti ħafna fid-dinja kollha globalment għax il-migrazzjoni essir eh, kem fuq assi eh, għal nofsinar kif ukoll tramuntana, allora hemm interess biex il-partit kollha jiddiskutu jaraw kif nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar u, biex ikonna migrazzjoni regolari u sgura. Għaw ħafna kwestjonijiet li rigwardaw il-frontieri, assistenza teknika, poċ Eh, kif aħna nistaw nizguraw il-kooperazzjoni fuq il-ritorn volontarju naturalment eh, bil-rispett tal-drittijiet tal-mlidem b'mod effettiv u zgur. Umbat il-ħames cluster jirrigwarda kif aħna nirsolvu l-migrazzjoni irregolari fuq il-traffikar u il-kontrabandu kif nistaw aħna nġildu kontra dawn il-modelli nego ta' negozju u kif nistaw nejnu l-pajizi biex jamlu prevenzjoni tal, ta' dawn il-kontrabandisti eh, organizzazzjoni kriminali. Mbagħad il-rotot regolari l-aħar cluster, kif nistaw naħdmu biex eh, ikun hemm iktar possibilitajiet ta' impjeg mobilità ta' xogħol mm, u biex nejnu l-pajjiżi ospitanti anki dawn huma probabilment is-suġġetti il-gruppi ta' suġġetti li se jkunu raggruppati mbagħad fl-aħħar eh, compact eh, f'Messiku u wieħed wieħed mill-kwestjonijiet importanti huwa dak li aħna nsejħu il-mekkaniżmu ta' follow-up. Eh, u aħna rridu li ma jkunx kompakt ta' darba għandu jkun hemm follow-up sostenibbli u probabbli illi eh, dawn se jkun hemm diskussjonijiet pjuttost wiesa intkom tafu eh, sinumma red lines tana illi anki ħafna jaqblu fuqhom illi dana mandux ikun vinkolanti, mux dokument legali. Għanna bżon anki ta' mekanizmu ta' revizjoni illi ma jwasalx għal strutturi eh, ġodda li għal red line oħra, mandu jkunem mekanizmu light biex nimpenjaw ħafna pajizi bħala follow-up u ħafna organizzazzjoni li jistaw jiġu involuti la IOM hija eh, f'pożizzjoni tajba biex ikolla rwol importanti mbagħad hemm anki oħra eh, oħrajn fil lungas eh, fuq il-migrazzjoni u għanna mod anki biex noħolqu mekanizmi ġodda u rridu nevitaw illi rridu nevitaw li namlu strutturi ġodda u namlu duplikazzjoni. E, il-mekanizmu jista' jkun anki orientat lejn l-azzjoni fejn jkun hemm targets fe blaħjar prassi biex nizguraw li kulħati jkun jista' jagħti input. Però biex dan ikun ta' suċċess u importanti ngħidu illi e, huwa approċċ li involvi ħafna stati, però fl-aħħar mill-aħħar u bat se jkun proċess intergovernativ. U l-uniku mod li jista' jwassal għal riżultat sostenibli u tajjeb u għalli konna outreach kbir. Anke jekk aħna kontenti li l-migrazzjoni tkun fuq l-agenda internazzjonali bħala bħala sforz fi żmien twil, huwa importanti li kull kontinent l-Afrika Eh, pajizi arbin, l-Azja rridu anki huma jieħdu sem jekk dan huwa proċess li rridu eh, li jitkompla. Għandna noħolqu sitwazzjoni win-win biex imbagħad fil-clusters differenti u għandu jkun hemm eh, anki kwistjonijiet ta' interess għal partijiet kollha. U għadna għafas mhux legali illi kun fih anki flessibilità għax il migrazjoni hija fenomenu dewimi <clears throat> pero għanna bżon eh, għafas li kollu bizzejiet eh, versatilità biex idum, biex jinkludi anki sviluppi futuri, biex jadatta u jikber eh, u jadatta ruħu għall sfidi tal-futur. Dan huwa l-outline ġenerali u jekk idkom tamlu dan l-iskambju fl-bidu ta' jannar inkunu nafu ħafna iktar. Grazzi, President. Grazzi. Issa għanna eh, l-input paper illi eh, fi għanna l-analizi u għadak kollegi li waslu wara l-introduzzjoni kont at night kif libe għafet u devi specialment il-komitat tana kien emmek f'din il-laqa ta' New York. Issa ngħaddi l-kelma għad-diskussjonijiet u ħajkun hemm anke input eh, fil-bidu tas-sena tas-sena d-dieħla. Għalhekk qed nieħu gost li Sir Knudsen tatna din l-analiżi. Hemm xi kollegi li jixtuq jikkontribwixxu Einstein kienet waħda mill-membri li kienet waqt il-laqgħa ta' New York. Tista' forsi tibda inti. Grazzi Claude. Nirringrazzjak. Nistenna sa' tilbes il-headphones nirringrazzjak eh, li inti ġejt u eh, għall-informazzjoniet importanti li qed fuq kif nisejja sejjer il-proċess ta' follow-up. Eh, tiftakar inti forsi li ma' kollegi oħrajn jiena kont parti mid-delegazzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew illi ħasem fil-summit u u rajna l-importanza f'dan il-moment diffiċli eh, globali jina naħseb li stennejna namlu progress, forsi stennejna anki Xejn wis u jina nishtiq najt li propju dal-ħodu il-komitat tana ta' vot importanti ħafna fuq il-qalba ta' sistema tal-azil Ewropew, Regolamenta Dublin u tajna eh, uħana ridna natu sinjal għawi eh, illi responsabilità fuq din l-akkoljenza hija eh, maqsuma ma, ma, mux minn pajis wieħed u din hija deċiżjoni tal-Parlament li hija utli ħafna dibattiti li qed isir anki wara is-summit ta' New York fejn l-istess kwistjoni tal-fair sharing tal-responsabilitajiet hija fi ċentru eh, mhux biss tal-diskussjoni Ewropea anki ta' dik dinjija fil-kuxenza illi 86% tal-persuni li qegħdin jiċċaqalqu migranti fid-dinja qed jiġu ospitati f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u dana ifisser illi l pajjiżi l-iktar foqra qegħdin jagħmlu l-ikbar sfortijiet sforzi fl-akkoljenza. U eh, ta' min il-wieħed jirrifletti fuq da u l-vot ta' dal lodu jamilna aktar kredibli meta inqisu illi fil-diskussjoni ta' New York li tkellmu fuq eh, eh, il-fat li għanna naqsmu iktar din responsabilità fuq livell globali u allura mm, aħna għalina dan u importanti dan il-follow-up ta' dan is-summit biex inkunu nafu eh, fejn sejrin u li fl-aħħar grazzi għal ħidma fuq il-Global Compact anki fuq livell globali jista' jkun miktar impenn mill-parti iktar onja fid-dinja biex nagħtu assistenza għal dawk li iktar għandhom bżonn. Grazzi. Uh, Grazzi. Naħseb nista' nkompli ma' dak li qed inti eh, anki il-votazzjoni ta' Dublin dal-ħodu kien hemm maġġoranza sostanzjali għal Dublin. Imma l-analiża ta' din il-karta naħseb qed juri dan il-pakket li għana u illi dan jfisser li kunem anki kwalifiki fl-elementi l-oħrajn tal-pakket. Anki moviment ta' Dublin. U jkonna parti aktar konkreta bħala Unjoni Ewropea. Xtaqt, nadu dan komment. Issa nadu rapporter tal-approċ holistiku tal-migrazzjoni. Grazie, eh, Claude. Grazie, Claude. Jina u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter tana u nifraħ għal rizultata ħari ta' dan il-dokument li ta' sew il-qoddim. Jina għadni kif ġejt l-ura minn missjoni importantissima fin niġerja wasalt tal-ħodu u bħajġeja hawnhekk direttament tal-ħidma tagħna fis-sala anke biex inkun nista' insemma dak li għaddej fit-territorju. F'Niġerja l-missjoni tagħna tiegħi u l-kollega Lopez kienet minnaħal waħda ta' capacity building, tisjieħ ta' kapaċitajiet tal-parlamenti u anke tas-senat li juri r-wol u d-dimensjoni parlamentari u ir-wol tad-deputati nfushom illi jrid ikun wieħed kostanti biex ikompli jsaħħaħ dak li semmejt int gvernanza fuq bosta livelli. U jinnaħseb naħseb illi il-pożizzjoni tal-parlamentari trid tkun ċentrali. Għadastant fin Nigeria iffukajna fuq din id-dimensjoni parlamentari u t-tisħieħ taħħa. Minnaħa l-oħra, nafu illi rridu nibdew naħsbu dwar kif nistaw nifacċaw il-kawzi u l-eruq u mux nippuntaw subajna lejn dawn il-pajizi popolazzjoni illi minnaw f'qasir żmien sejra tisplodi l fuq illi rridu nippruvaw niġġestixxu b'mod responsabbli hawnhekk insemmi problemi bħat terrorizmu illi nafu x'impattandu nitkellem hawnhekk dwar mobilità u l-immigrazzjoni, il-kanali legali illi semmejt u qegħdin jiġu mitħatta iżda s suġġett liħor dak tal-kambjament klimatiku. Il-kambjament klimatiku kien suġġett ta' rapport illi mexxejna fl-ACP il-pala Assembleja tal-Afrika il-Karibew u l-Paċifiku f'Vanuatu fejn il-deputati Orewna, wara li jarblu dokument ta' dikjarazzjoni ta' New York, aħna l-kon rajnijom il-rizoluzzjoni li dak ġiet prezentata u għamlu talba għal introduzzjoni ta' leħen ta' din referenza għal rifugġat klimatiku dawn il-35 minissa u 35-50 sena oħra dawn in-nies mhux se jkollhom post fejn imorru. Nixxieq naqbel mal-kollega Schlein dwar il-sim ta' responsabilità li tisir anki mill-lat leġislattiv jiena nipretendi mill-istati membri mhux biss sim ta' responsabilità iżda anki proposti leġislattivi li ġdan huwa qatt mhux vinkolanti iżda aħna irridu naslu għalih batti preċiżi. Jiena namel talba l rissa mid dikjerazzjoni ta' New York, jiena bqajt namel monitoraċ. Nishtiq inkompli b'din l-esperienza ta' monitoraċ sama naslu għal Messiko unek għaw Claude, il-President nuri rrida tiegħi illi nissokta b'din il-modija l għaliex aħna illum il-ġurnata neħtieġu tassew approċċ holistiku. That Ħadd nota ta' dan. Mela, sanadu għas-Sinjor Sargentini. Grazzi, President. Jiena ħarrist lejn l-input ta' 9 settembru għal dan il-proċess. u qed nieħu din idea li qed nimxu mal-fatt li qed nirrispettaw id-dritti tal-bniedem, speċjalment il-tfal, il-mainstreaming tal-bejn is-sessi, is-servizzi, il-migrazzjoni, il-bidla fil-klima, kontribuzzjoni tajba tal-migranti, l-irwol tad diaspora, il-responsabilta maqsuma, il-ritorni, l-integrazzjoni, l-kohezjoni soċjali u il-promozzjoni ta', ta direzzjonijiet regolari. Dawn huma affarijiet regolari imma jisa qed nittikjaw il-kaxxijaw. Imma qed nara kif aħna fl-Unjoni Ewropea qed ngħidu li din m'għandix tkun xi ħaġa eh, legalment vinkolanti, tkun hemm proċess fil-qafas tal- eh, eh, for eżistenti tal ġus uda u manħol u strutturi ġadda u b'mod partikolari mandiġ twassal għall istati membri Eh, li ħalsu aktar flus. Jien ma sax nifhem eżattament x'inhu dan il-valur mizju miżju tal-proċess minħabba l-approċ tagħna. U ma nax kif nistgħu ħarsu lejha anke mill-attivitajiet li qed nieħdu aħna bħala Unjoni Ewropea fil-kriżi tal-ażil u tal-migrazzjoni il-direzzjoniet legali nisaw nitkellmu fuqhom fi-New York, imma mhux qed nitkellmu fuqhom mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, il-kawżi għall-migrazzjoni. Jekk għandna nħarsu lejn kif aħna qegħdin nonfqu l-fond Eh, trust Fund għall-Afrika nistaw ħarsu lejn mill ħar tal-2016 l ħar parti tal-2017 il-flus qed immorru minn dawk il-pajjiżi li nqasviluppati għal pajjiżi li huma ta' tħul medju. Flus li flok imorru għal-faqar qed immorru għal-kontrolli fil-frontiera li ninvestu l-flus biex inneħħu n-negozji dal li għaf president, il-fat li għana qed neħu negozi mill-żazax fin niġer jina mux qed niddiskuti li dan huwa negozju kriminali, imma jekk neħuh ma xetu waqfu l-kawżi tal-migrazzjoni. Dak li qegħdin nagħmlu fin unjoni Europa, mux li niżguraw li l-persuni ma jitilqux, imma niżguraw li l-persuni ma jaslux. U dik hija differenti. Jekk aħna qed nimxu ma dan eżerċizzju illi nittikjaw il-kaxxi għal ġus maquda ma naħsibx li dan huwa approċ verament eh, daqshekk tajjeb, grazzi. Grazzi, skużani, eh, waqqaftek, naħseb kelli kellna nifqu fuq dan il-punt fis u nofs għalhekk ħan nistemo eh, kontribuzzjoni oħra membru ieħor, mhux qed ngħid li tort tiegħek, tort tiegħi. Bdejna tard. L-aħħar kontribuzzjoni. Żewġ minuti kollox jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Jiena ma tendejt, ma kellix l-opportunità li nattendi għal konferenza tal-New York, imma nista' naqbel mal l-opinjonijiet tal-kollegi tiegħi speċjalment fuq ir-referenza għaż-żjara eh, li aħna samna anki fin-Niġerja. Li hija biss eżempju ta' l-ilmenti vera, reali, fuq l-approċ li huwa fattur Eh, importanti tal-politika tal-Unjoni Ewropea, mod ġenerali. U allura nistaqsi. Il-mod ta' kif qed nirreferu għal-migrazzjoni. Nasab irridu noħorġu b'approċċ holistiku, m'hemmx approċċ holistiku għal eh, dan l-approċċ negattiv illi qed jinżamm mill-Unjoni Ewropea. U din anke narawha għal refugġjati li huma ta' teddida l-identità, s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea, hekk nisimaw. hemm talba ċara espliċita illi namlu revizjoni ta' din l-idea kollha. Illi napplikaw politiki eh, negattivi li l-idea tagħhom hija li narbtu kull ftejm ma lajnuna u l-kooperazzjoni ma disponibilità tal-implementazzjoni tal-politiki fil-pajjiżi illi aħna marbuti magħhom. Għaliex dan huwa fattur ħin kollu għaddej f'kull eh, rabta li għana ma pajjiż terzi din dan huwa fattur, din il-fatt illi li ma toġobbomx din l-ossessjoni tar-ritorn u dan huwa riżultat ta' dan l-approċ negattiv. U għana nibqaw nargumentaw fuq hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U irridu naraw jekk dan l-approċ negattiv ġiex identifikat bħala element tal-problema u mhux bħala parti mis-soluzzjoni fil-konferenza fil internazzjonali ta' New York. Grazzi. Naddi l-kelma l-Sinjura Knudsen. Fista forsi tkompli fuq il-punta Sinjura Sargentini u l-Einstein fuq, fuq Dublin u l-partijiet differenti tal-pakket. U anki meta tkellmet fuq il-migrazzjoni legali. Emmek, ma tisir xejn ir-reviżjoni qed tiġi blokkata mill-Kunsill, ma l-Parlament qed jimxi l qudiem U dan huwa punt li xtaqna namlu. U għalhekk naħseb dan id-dokument naħseb qed ngħidu l-affarijiet tajbin kollha, imma forsi nistgħu tista' tieħu l-input minna ħatana illi qed nagħmlu progress f'ċertu partijiet verament diffiċli tal-leġiżlazzjoni. U ngħidu l-Kunsill li dan huwa punt ta' tluq possibbli. Għandna dublin issa ma mbagħad hemm il-kwalifiki, hemm il-direzzjoni legali, ma l-inqas il-migrazzjoni legali tibqa' ħajja. U din hija xi ħaġa li aħna rridu nikkonsidraw il-Parlament mhux biss ibu jieqaf. Hekk kif rajna dalodu, minn anke minkejja illi għandna eh, problema politika. Naħseb għalhekk irridu nagħtu l-input minn tagħna f'dan id-dokument illi naħseb għandu eh, idea tajbin fl-opinjoni tiegħi. Um, thank, thank you very much. And let me... Grazzi u nisht eh, nawguralkom fuq ix-xogħol li għamiltu illum fuq il-proposta ta' Dublin. Jiena nista' nifhem il-punt tiegħek iva dan huwa messaġġ li nistgħu ngħaddu anke l-Messiku. Forsi jista' jkun parti mill-misqarrija tal-Unjoni Ewropea li aħna qed nippruvaw nagħmlu l-progress fuq Dublin kif ukoll l-idea ta proġetti pilota kif għanna fil- ehm, l-Aġenda Ewropea għal-Migrazzjoni. Dan huwa eh, dan huwa punti li aħna rridu nresqu bħala approċċ bilanċjat. U allura qed inħaq qed nisma' din l-idea li għandkom li hawn approċċ negattiva. Dak li qed nippruvaw inresqu flimkien mal-pajjiżi msieħba Afrikani huwa li kollna partnerships ħubija u eh, dan huwa dan huwa parti mill-approċ holistiku, approċ wiesa, jiġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar qed nippruvaw nsibu riżultat fejn kulħadd jirbaħ ehm, waqt li nifokaw fuq immigrazzjoni. Għalkemm nafu li ġiri ma jkunx hemm il-riżultati daqshekk tajbin fuq meta twila ta' żmien ma' dawn il-pajjiżi. Tajjeb li semmejt eżempju tal-Niġerja naħseb għaliex dan huwa pajjiż ta' priorità. Nafu li għana li hemm bżonn inħarsu lejn l-ikbar stampa possibbli mhux biss il-pajjiżi gbar fl-Afrika manki hemm problema domestika f'dawn il-pajjiżi ma fin-Niġerja aħna t-provaw nħarsu lejn oqsma differenti ta' politika, l-migrazzjoni hija importanti ħafna li xaħna rridu insalvaw il-ħajiet u nasab il-bidla fil-klima u koll, nasab Mohammed t-tini fil-ġusma uda, hemm ħafna li huma qed titkellmu fuq il-effetti ta' ħsara tal-bidla fil-klima, s-sigurtà u anki il-moviment. il il moviment Jek forsi anke nħarsu lejn dawn il-pakketti ma' ġenerali ta' dawn il-pajjiżi u hemm anke partijiet bħal agrikoltura. Hemm ċertu partijiet fil-pajjiż illi hemm anke esperti fl-agrikoltura u anke fil-kupru tal-assi. Niġerja għandha esperti wkoll. Allura naħseb illi aħna nimxu ma' dan l-approċċ holistiku, approċċ ġenerali. U naħseb Anke fil-proċess ta' New York, l-ideja dejjem hi l-migrazzjoni hija pożittiva imma jrid ikun hemm interess reċiproku li rridu niġġestjonaw biex insalvaw il-ħajjiet ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Umbagħad fuq il-kwistjoni tal-governanza fuq livelli differenti għalkemm il-Compact ta' New York huwa intergovernmentali, il-partiċipazzjoni ta' konstituenzi tal-partijiet interessanti differ interessati differenti kemm fuq migrazzjoni u kwistjonijiet oħrajn, aħna kemm awtoritajiet reġjonali, lokali um, u parlamenti differenti, naħseb illi l-kontribuzzjoni ta'kom hija importanti ħafna u naħseb illi hemm possibilitajiet ehm, għal membri tal-Parlament Ewropew sabiex jattendu il-konferenza tal-Messiku u nieħu gost li kieku nirċievi rapport sa' zjara tiegħek fin Nigeria għaliex tajjeb nisimgħu il-dawn il-proċessi kollha ta' informazzjoni sabiex aħna nibbenefikaw minnhom ukoll. Naħseb li jekk qed inkopri tliet punti l-inin, eħe, u fuq l-ambitu tal-kontribuzzjoni tagħna, negozjati għadhom ma bdewx, il-kontribuzzjoni tagħna jiġifieri huwa eh, mod ta' kif niprovaw illi il-kwistjonijiet kollha importanti għalina jistgħu jkollhom forsi forma differenti u jkun parti mir-riżultat. Ġifieri dak il-kwistjonijiet kollha importanti għalina u għall-istati membri mm, mill-bidu tajjeb li nsemmuhom dwar il-valur miżjud jiena qed nara il-proċess ta' New York huwa pass kbir il qudiem Dan huwa huwa sara l-bidla. Dewa darba li l-migrazzjoni qed titpoġġa mappa dinjija jiġifieri li l-ġnus maquda qed ngħidu illi din dan huwa punt li jibqa' għaliex hemm possibilità għal aktar miżuri progressivi u f'dan l-istadju. Naħseb tajjeb illi l-affarijiet ikunu mhux vinkolanti biex ma jkollok proċess legali u naħseb tiftakar kien hemm anke żmien ta' 10 snin u għatem diskussjonijiet fuq is-segwitu imma aħna irridu lil kulħadd anki l-gruppi reġjonali li jkunu jistgħu jgħidu li iva hemm xi ħaġa għalina, hemm xi ħaġa li aħna nistgħu nipparteċipaw fil-proċess u anki xi ħaġa li nistgħu nitalmu minn oħrajn. U għalhekk eh, meta nitkellmu fuq ir-reġjuni għandkom ir-rwol importanti biex kulħadd iħoss li għandu parti minn eh, nisħu bija u anki nkunu nistgħu nkomplu. Imma anki fuq qed nitkellmu fuq l-idea ta' solidarjetà fuq livell internazzjonali, sim ta' responsabilità u anki dan l-involviment kollettiv eh, kulħadd flimkien. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna Sinjura Knudsen. Grazzi tal qed tiġi regolarment biex tirrapportana dawn il-punti. Mikrofon għal-kellim. Eh,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 Skużawni jgħid il-kelim, aħna ħanibqgħu involuti u anka għandna azzjonijiet ta' segwitu fil-bidu tal-2018 anki mal-Komissarju għali tar-Refuġjati u mal-ġusma uda u għanna komitati differenti u inti qed iżomna dejjem aġġurnati bl-input tiegħek u dejjem ikun ta' għajnuna. U għalhekk aħna ħankomplu dan l-input b'dan il-mod organizzat u Zgur mux forsi nerġaw naraw eh, biex ta' zomna ġurnati fuq dan il-proċess ta' New York. Grazzi l-kollegi tal-kontribuzzjonijiet tijak, taħħom u koll. Grazzi tal-ħin tijak. Colleagues, sorry, um, we're running. Kollegi, skużawni, eh, din daqxejn tart fl-iskeda tagħna. Eh, niskużi ruħi mal-rapporter ta' rapport annwali situazzjoni ta' drittijiet fundamentali. Is-sur Engel, eh, mir-rapporter tal-2017, dan ir-rapport kif jafu l-kollegi, huwa wieħed mill-aktar rappreżentattiv fil-xogħol tal-Kumitat tagħna fil-qasam ta' drittijiet fundamentali u hemm ħafna kwistjonijiet wiesa li riflettu l-kisbiet u l-sfidi tal-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali għal dawk kollha li qed jgħixu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Niskuża roħi għal dan id-dewmin. Naddi il-kelma l-rapporter tagħna rapport annwali fuq il-sitwazzjoni ta' dritt fundamentali għall-Unjoni Ewropea fl-2016. Grazzi ħafna, Claude. Aħna mhux qed nistennew li jkollna kamra mimlija il-ħamis wara nofsinhar. U għalhekk ħan nkun flessibli kemm jista' jkun anke fil-ħin. Ehm, kont għosti kieku kon kolli l-ikla daqsxejn itwal ukoll, imma ma jimportax. Mela ħan nibda bil-prezentazzjoni inizjali bil-Franċiż u mbagħad wara nistgħu nisimgħu il-mistoqsijiet kwalunkwe linga. Mela, fuq dan ir-rapport tal-situazzjoni tal drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea l-2016, imman kif l-2015, għaliex aħna għal darboħra għallinjajna z zewċ eh, eh, sentejn. Mela, pala prinċipi għal dawk minnkom illi kienu prezenti fil-laqat ma' Shadow Rapporters eh, posti toħrajn, rapporti kollha ta' qabel kellhom numru ta' tħassib fuq id-drittijiet fundamentali u għalhekk aħna rridu nirrikonoxxu l-isforzi kollha li saru kif ukoll e, suċċess li kellna fil-titjib għall lgbti drittijiet tan-nisa, drittijiet tal-bniedem, eċetera, eċetera. U dawn il-rapporti ta' qabel tal-inqas fil-biddu kienu qed jippruvaw jirriflettu it-tħassi personali tar-rapporter. Jiena ħassejt illi din is-sena jekk tagħmel sens li niżviluppaw dan it-tip ta' rapport għandna niffokaw fuq żewġ fuq ehm, ċertu tipi ta' punti u jkollna struttura biex bekk aħna nkunu nistgħu niffokaw fuq dawn il-snin li qed inkopru. Mela, allura provajt ma namilx kollox, provajt ma nħares lejn punti partikolari li ġa hemm rapport għalih bħal Roma, per eżempju, u anki l-violenza kontra n-nisa, drittijiet tal-persuni b'disabilità, il-pluralizmu tal-medja, hemm ħafna suġġetti oħrajn illi qegħdin jiġu ikkonsidrati ġa f'rapporti għalihom jew dal-waqt se jkunu, allura ma naħsibx li għandna nippruvaw naqdu kollox għal darboħra f'dan rapport annwali fuq is-sitwazzjoni tad drittijiet fundamentali. Allura dan ifisser illi għandek istat ta' dritt, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni. Naħseb illi dawn huma iż-żewġ oqsma ewlenin li għanna niffokaw fuqhom fl-2015 u 16 u dawn għadhom suġġett importanti l-lum fil-fatt u huma marbutin fl-imkien mill-viċin. Għaliex Il-migrazzjoni tiddependi fuq funzjonament tajjeb tal-istat eh, ta' dritt. Mela, l-istat ta' dritt mutanċ huwa sejjer tajjeb ċertu stati membri għal ħafna snin istan nitkellmu fuq l-Ungerija u dan ħaranka fuq il-Polonja u ma kienx titjib la fl-Ungerija u laqas fil-Polonja u l-affarijiet sejrin għallar aktar u aktar. Issa, dal-waqt se tkun qed tirreb tisimgħu minn għandna mhux biss bħala rapporter manka bħala assistent li għadna xi films flimkien li ħankunu qed nurukom fuq kampanja oħra eh, Ungeriża biex jikkonsultaw ma' persuni eh, ma ħaġa ma teżistix eh, li huwa msemmi bħala Soros plan u l-mod ta' kif qed jaħdem u hija xi ħaġa inkredibbli. Il-istat ta' dritt hija xi ħaġa fittizja fl-Ungerija u anke f'Malta l-istess ħaġa qed tiġri illum il-ġurnata u anke fi stati membri oħrajn u għalhekk għandna kull raġuni għalina sabiex naħdmu b'mod intensiv fuq din il-kwistjoni tal-istat ta' dritt. Fuq il-migrazzjoni l-integrazzjoni din mhijiex xi ħaġa li ħaġiġi solvuta dal-waqt. Mirkejja li kien hemm ħafna sforzi mill-istati membri u l-miżuri li ttieħdu mill- unjoni Ewropea xorta waħda għadna qegħdin naffaċċjaw problemi kbar fil kemm naċċettaw persuni anki il-minorenni mhux akkumpanjati u l-istat trattament hemm ħafna xogħol li jrid isir. Mbagħad affarijiet kollha marbutin pal islamofobija il-diskors ta' mibeda, dawn l-affarijiet kollha din il-biża illi ħafna drabi ġejjem minħabba nuqqas tarida politika bisa biex niġġieldu dawn l-aspetti. U biex nimplementaw politika ta' integrazzjoni li tiġġielet il-diskors ta' mibeda. U anke qed nitkellmu fuq il-laħbarijiet folot u dakollu marbut ma' soċjetà diġitali. Din hija xi ħaġa ta' tħassib li dejjem għaddejja. Jiena fassal dan il-rapport eh, abbozzat b'dan il-mod apposta u dan irid ikun rapport ukoll asir u allura b'mod xar naħseb illi forsi hemm bżonn inżidu xi punti oħra implementi. Ħajkun hemm xi punti li ħankun qed inressaq jiena stess u naħseb tajjeb li l-kollegi kun jistgħu u ċertu eh, emendi. Però xtaqt nagħmel appell ukoll palma mill tappell shadow reporters kemm jista' jkun kunu eh, konċiżi tpruvaw stress u elf emenda biex nispiċċaw għal darboħra b'rapport ta' 50 paġna minn flok rapport erba' paġni. li jkun anki nimxu f'konformità ma' numru ta', ta, ta klim li um, um, lista jkollna. Forse għan ispiċċaw um, baxar paġna, 15 il-paġna, imma bekk nkunu nistaw nibatu messaċ politiku ċar u ek eh, messaċ verament ikun eh, ċar bizmin li għanna u koll. Mem lebda suġġet li mandu xieġi eh, inkluż imma kif qed diġà peress diġà qed nagħmlu ħafna xogħol fuq sma oħrajn għal din id-darba għall-inqas fil-rapport ewlieni għad drittijiet fundamentali fuq dawn is-sentejn l-2015 u l-2016, jekk joġobkom ejja nippruvaw inżommu dan ir-rapport qasir u iffokat biex niżguraw illi dan jibat messaġġ ċar. Grazzi ħafna. you very much, Frank. Grazzi ħafna għanna dan il-rapport annwali ta' drittijiet fundamentali u għanna dan, dan din talba ta' emenda fil-emendi fil-qosor li din talba sir kull sena. Ejjen ejjen naraw sejġu din is-sena qatt ma ħadmet qabel. Imma issa naraw, u din din għalli għam raġuni ċara, għalli xaħna għet niprofaw nħarsu lejn dawn id drittit fundamentali u għet niprofaw nħarsu dawn kwistjonijiet illi ħajkunu meqjusa fil-rapport. Grazzi ħafna tal-li eh, ressaq dawn il-punti għaw l-għanin u xtaqt insaqsi jekk hemm xi kummenti mill-istati membri. Is-Sur Jurek. And Then, uh, okay, just anyone who wants to take the floor. And... Min xie intervjeni? Mussissin. Nous revenons għala euh, problematik problématique de droits fondamentaux parce qu'il Mela, għet l-ura l-kustjoni ta' drittijiet fundamentali ftit ta' ħinilu kien għadna kif smajna mid-direttur l aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għadha sant musta noqgħod intenni il-punti li ressaqt tul dik il-laqa madana kollu. Nixtieq nawgura lil Sur dan ir-rapport dan se jkun test tal-possibilitajiet ta' dialogu ma' dan il-Parlament u fil-kumplament tal-Europa. Jiena stqarrejt illi musser noqgħod intenni dak li diġa semmejt iżda nfakkar illi nasħaqt fuq l-importanza ta' l-artiklu dwar id-dritt tal-ħajja artiklu 11. Artiklu 11 l-artiklu dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali illi jorbot id-dritt tal-libertà tal-espressjoni ma' dritt għall-informazzjoni mingħajr ebda xkiel minnaħa tal-awtoritajiet pubbliċi. Jiena tal-istess opinjoni dwar l-immigrazzjoni Iżda rajna fl-Iżvezja l-awtoritajiet pubbliċi provaw iwaqfu l-informazzjoni dwar elementi kriminali li huma marbuta mal-fenomenu ta' l-immigrazzjoni illegali. Il-kwistjoni tal-ħelsien tal-espressjoni marbut ma' artiklu 11 tinja kwistjoni fundamentali. Sfortunatament marċevejċ tweġibiet nittama illi ħankun nista nindirizzaw dawn il-punti fil-rapport hemm punti oħrajn bħal dritt tal-edukazzjoni. Id-dritt tal-edukazzjoni fil-familja f'artiklu 14 illi huma garantiti mill-istati membri bosta drabi iżda xi minn daqqiet jiġi attakkat ukoll. Għadastant hemm problemi marbuta ma' drittijiet fundamentali Forsi ma naqblux mal-pajjiż fejn dawn id-drittijiet qegħdin jiġu medda iżda żgur naqblu mal paradigma li lix dawn il-problemi seri jeżistu jekk jiġu identifikat il-problemi kullimkien importanti li kollok dialogu. Naħseb li dan il-dialogu kun ta' test li jurina jekk jistax ikollok dialogu onest, miftuħ f'dan il-Parlament fuq kwistjonijiet illi huma tassew importanti u fundamentali. Mela l-ewwel net naħseb għandna nirringrazzjaw l-rapporter u x-xedew rapporter tal-preżentazzjoni tagħhom u l-abbozz drittijiet fundamentali. Safejna fien dan l-approċċ għandu jirrappreżenta approċċ ġdid <coughs> Meta mqabbel ma' rapporti preċedenti naħseb li din hija idea tajba li t tiffoka fuq l-iktar kwistjonijiet importanti l-istat ta' dritt hija kwistjoni ċentrali mhux biss fl-Ungerija u l-Polonja iżda ġenerali bħala prinċipju tal-Unjoni Ewropea l-integrazzjoni n għalfejn għadu nitkellmu dwarha li l-ġdini essenzjali. Mela dwar dak li qal Frank li mhux sejjer jagħmel lista twila ta' gruppi u fenomeni u fajt bħal dawn, iżda fl-istess waqt ngħid li hemm ċerta importanza illi tisħaq fuq id-drittijiet fundamentali tal-gruppi differenti ma ħsibx li jkun biżejjed li titkellem dwar il-rom, dwar il-lut jew l-LGBTI iżda tajjeb ngħidu il l-gruppi ta' minoranzi reliġjużi, etniċi, eccetera, għandhom l-istess drittijiet ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea dan huwa konċett importanti iżda jiena ċert li il-rapport ta' Shadow se konsidraw dan il-punt ukoll. Grazzi. Grazzi Peter. Cecil Kienge. Grazzi Claude. Smajna mill-rapporter li rapport ta' fuq drittijiet fundamentali din is-sena se jkollu struttura differenti minn dik ta' snin moddija U għal-dastant jena nir-ringrazzjom għall-appoċ, għall-isforz taħħom għall-loti ta' taqsira jiena naqbel dwar il-flat il-rizoluzzjoni tal-Parlament mhux eżerċizzju esklusivament ta' ġbir ta' informazzjoni li xaħna rridu morru lil-lin minn dan. Aħna nemmnu il-test għandu jkun integrat mingħajr ma jmur kontra suġġetti oħrajn li trattaw drittijiet fundamentali. Madanakollu it-taqsira m'għandix mura skapitu tal-kontenut u tal-akkuratezza tal-informazzjoni. Jiena nitlob l reporter jiftakar f'dan il-punt paragrafu dastant importanti ma nistax il-dokument jimxi għaskapitu tal-oti ta' informazzjoni ma nistawx nelbu l-istruttura għal grupp politiku tija il-punti l-kritiċi u madawk dawk il-paragrafi marbuta ma l-igrazzjoni jena rajt bil-reqqa dak li ktibt int fil-dokumentu naħseb li terminoloġija użata mir-rapporter miex ċara bizzejet u għaddastat ma tikkonsidrax il-pozizjoni tal-parlament, speċjalment fċerta riżoluzzjonijiet ta' qabel u illi tiffoka fuq l-Afrika biss dan rajt inkoerenza fih Infakkarkom li hawnhekk din nitkellmu dwar l-istat ta' dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Issa dwar l-element għan prezenta fissem il-grupp tijaj l-ewel punt huwa dak tal-immigrazzjoni, element essenzjali għax il-bidla f'paragrafu 8 tal-proġett tal-rapport fejn rapporter jitlob għal distinzjoni parċara bejn immigranti ekonomiċi u rifugjati jena nfakkar illi taħt il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem din id-distinzjoni hija assolutament għarriqa u ngħidulkom il-għala anki fir-rapport fid-dawl tal fat li dan huwa rapport ta' drittijiet tal-bniedem nixtieq li tmur li tmur lil Smajna ftit tal-ħin ilu rapport dwar il-Compact Globali u Dikjerazzjoni ta' New York, dokument orientazzjoni illi jitlob il-ħarsien tal-immigranti kollha indipendentement mill-istatut tagħhom u dan jippermettilna li nagħmlu l-qabża quddiem li nkunu ambizzjużi l-libertà tal-espressjoni Insaħħu disponibli kontra il- diskors ta' mibeda, specialment fl-użu tiegħu fil-medja soċjali on u offline dan integra b'rakkomandazzjonijiet kontra l-fake news u mill-lat ta' diskriminazzjoni hawnhekk naħseb għandu jkollna referenzi zjaċċari għal f'ċerta forum ta' diskriminazzjoni li mhumiex neċessarjament da' sekċari. ċari l-afrofobija, l-antisemitizmu, l-islamofobija, l-omofobija. Il-situazzjoni fl-Unjoni Ewropea għadha kritika rridu nkunu vigilanti u qalbina fil-li nippuntaw subajna lejn il-ksur u hawnhekk nala dawn huma xi wħud mill-bidliet li qegħdin nippreżentaw lil abbozz. Iżda hemm bosta punti oħra. Nippruvaw kemm nistgħu inħarsu id-direzzjoni illi ġiet mażula mir-rapporter. Grazzi. Thank you, Cecil. Maybe I can draw the line. Grazzi, Cecil. Forse nistgħu nikkonkludu hemmhekk minħabba ħin naf li nistgħu nieħdu kieku iżjed kummenti. Dan huwa wieħed mill-iżjed rapporti diffiċli ta' tentazzjoni l-faċilità tiegħu iżda faċli qatt ma jkun Ma tistaw taraw sa minn dan id-dibattitu dejjem trid teżamina l-parametri. Anka palma ġi diskret mill-rapporter u l-kollegi. Is-27 ta' Ottubru hija l-iskadenza l-emendi kemm xejn stretta ir-rapporter jiffissa l-parametri iżda qatt ma nieqfu narblu għall-emendi. Irridu naraw li zet element importanti u xek u nipruvaw natu sura sħiħa l-rapport tajjeb illi nifukaw fuq dak li huwa meħtieġ u mbagħad naraw il-punti l-oħra illi hemm naħseb illi aħna mixin fi direzzjoni tajba, ma nafx Frank tixtieq xtajt kantejn tal-aħħar jekk tippermettili. Around jina konxju illi l-isforzi għall-streamlining jiddependi mill-xewqa u r-rida ta' kulħadd. X'ħan ħallu għaddej u x'ħan nafsu nifukaw u Kulħadd għandu dritt iżid jitlob kemm irid emendi. Nittama illi ma nispiċċawx b'xi elf u waħda bħalma kien il-każ preċedentement ma rridx nispiċċaw kważi direttorju ta' emendi. Jina minix kontra diskussjoni ta' kollox, kollox, iżda trid tkun fil-qafas adekwat. Ma tistax tinjora l-istat ta' dritt ximkien, iżda li t-nħeba feks artikli ta' dokumenti preċedenti dwar id-dritt tal-ħajja u l-libertà tal-espressjoni, id-dritt tal-ħajja naf li ma tistax tintuża bħala element biex tirrelativizza il-serqa tal-espressjoni għal dawk li huma ħajjin. Il-minoranzi jiena għadni ma trattajġ dan is-suġġett fl-abbozz. Naf li ħajkun li tiġi aċċettat. biex nkunu dorna l-elementi kollha u naf li ħajkun hemm kollegi illi ħajsibu formulazzjonijiet li jaħdmu. Sessel xtaqt najt li għalija hemm lokal diskussjoni u tista' tifformula l-paragrafi kollha b'mod differenti. Iżdejna ma nixtieqx. Noqgħod Mela, jina minix neċessarjament kontra li nuqodu nerġaw narblu u u minix etnajt li kina kontra dak li jett t-prova t-proponi. għan għamlu distinzjoni bejn dawk li qegħdin hawn biħtieġa ta' ħarsien u dawk li qed jiġu hawnhekk għal ħajja ħjar mhux jgħat illi għanna nħarsu l-tnejn li juma, dana mattux, ma ktibtux, jekk taħsab li qed ngħidu. Mela, jekk taħseb li dak kont qed ngħid, jiena nista' nerġa' nabbozza kollox mill-ġdid. Grazzi, mela nistennew l-emendi. Issa naraw l-emendi li konna u nimxu għabbażi tagħhom mela 27 hija data għall-iskadenza tal-emendi. Issa punt 17 ir-rapport ta' Anna Maria Korazza Belt nixen l-organizzazzjoni ta' Zazax l-MUF, MUF, MUF, MUF muf mill svezja intukom merħba hawnhekk. Intom ġejtu mistidna mis-Sinjura Korazza Bill tal-asdan merħba l-Kumitat tagħna. Dan huwa rapport is-Sinjura Korazza Bilt riżoluzzjoni ta' 11 ta' Marzu fuq l abus online fuq l-abbuż sessuali ta' tfal online għal monitoraġġ tal-implementazzjoni design tal-2011 l-iskadenza ta' trasposizzjoni mill-Istati membri skadiet fit-18 ta' Deċembru 2013 u għandna konna lesti nagħmlu analiżi dettaljata tal-qafas ta' politika l-ġlieda kontra l-abbuż sessuali fuq forma ta' rapport ta' implementazzjoni għad-direttiva. Għal-istant il-Sinjura Korazza Belt prezentat il-rapport taħħa u ħana sirin il diskutu l-emendi li ġew prezentati. U għata pjaċiri li għanna il sinjura Korazza Belt tippreżenta dawn l-emendi u wara jkonna diskussjoni mal-membri. Anna Marija għandek il-mikrofonu. Grazzi, President. L-abbuż sessuali fuq it-tfal għal xaġa tal dan it nitkellmu dwar tfal xi minn daqiet trabi li żjed ċittadini vulnerabbli fis-soċjetà tagħna huwa fiżiku, psikoloġiku u violenza online. Hija tiġi msaħħaħ bil-fatt li r-reati mwetqa eh, fiżikament jiġu publikati u maqsuma u jiġu mħallsa biex sir parti minn kummerċ un hemm il-chatting b'kommenti minn dawk li kunu u reati illi jifirħu b'dawn l-atti. Dan qed jiġri bħalissa fl-Ewropa. Il-networks tal dan it-tip huma sofistikati u hemm bosta sfidi l-awtoritajiet. Il-fatt li hemm mezzi teknoloġiċi avvanzati u natura transkonfinali tar-reati Id-direttiva li adottajna l-ġimgħa li xar fil-fatt kienet għal ġlieda tal-isfruttament sessuali ta' tfal kemm online kif ukoll offline. Dan huwa riżultat storiku l għaliex jikkonsidra il-reat transkonfinali li jeħtieġ kooperazzjoni transkonfinali sabiex nistabu soluzzjonijiet. Id-direttiva tipprovdi standards minimi għal sanzjoni u twassal għal prevenzjoni tal-abbuż, il-definizzjoni tal-reati għall-istess u l-miżuri għal ħarsien ta' dawn it-tfal qegħdin hemm inklużi wkoll aħna kenna tlet laqat mal-partit interessati il-rappresentanti soċjetajiet ċivili tal-enforzar tal-membri tal-enforzar tal-liġi fl-imkien ma' shadows Aħna xanna ringrazzjaw għal l-evaluazzjoni fil-font. Aħna provajna nkunu dastant komprensivi fl-elementi li din naħdmu fuqhom bħalissa. X'inhu lan tar-rapport tagħna li identifikaw jekk l-istati membri u xed identifikaw id-direttiva bisħieħ in-nuqqasijiet tagħha u nippruvaw noħorġu b'rakkomandazzjonijiet fuq kif id-direttiva tista' tiġi implementata aħjar. Intom semmejtu il-160 emenda li rċevejt. Ħafna minnhom jikkritikaw il-Kummissjoni għall loti ta' rapporti oħrajn għat trasposizzjoni tad direttiva flok fuq il-konformità jiena restaq dawn l-emendi u naħseb li l-fukar għandu jkun iżgħat fuq l-istati membri milli fuq il-Kummissjoni kwistjoni. Jax id-direttiva ma tobbligax lill-istati membri li jiprovdu l-istatistika għal da stand previżjoni fil-ġejjini mhux dak li qed nitlob issa għandu jkun hemm fuq l-istatistika dettaljata naħseb għalissa fir-rapport għanna nitolbu l-istati membri għal kooperazzjoni jola u biex niprovdu informazzjoni u statistika l kommissjoni Aħna ħerqanin li konna report addizjonali minnaħt l-Kommissjoni li wazet komprensi fekti permetti li fuq il-pija tal-emendi jiena qed insegwi l-istruttura tad-direttiva ġara darba din hija komplikata minħabba natura tal-liġi kriminali. Fuq l-liġi kriminali ta' sostanza jiena qed niproponi emenda u bosta kollegi oħrajn fuq bidla minn child, ta' terminu child pornography b'child sexual abuse material lex inti trid tevita il-vittimizzazzjoni doppja hija kwestjoni ta' konsens il-lex pornografija tippreżumi konsens. Aħna irridu din is-sostituzzjoni tal-bidla fit-terminu irridu nkunu ċerti li child sexual abuse material ma tnaqqas l-ambitu li xortu għadha din itkellmu dwar reati li għandhom jinkludu dak li hemm fid-direttiva issa ta' pornografija ta' tfal. Biex inkun ċara, in-networks kriminali tal-pedofilija jużaw anke stampi ta' trabi arwenin li eh, jiġu postjati me jew rekords mediċi un bat eh, meta jiġu użati jisiru reat oriġinalment mumiex. Jena b'mipoġajt anki l-emendi tal-miżuri aggravanti għal persuni li kunu qrib ta' tfal u dan huwa ħafna drabi l-każ għal persuna li suppost qiegħda tuħsieb it-tfal li għandha l-fiduċja u l-awtorità illi bil ta' tagħmel dawn l-atti għal tul ta' żmien. Issa dwar l-entitajiet legali ħafna drabi m'hemmx supervizjoni u din tiffaċilita il-twettiq ta' dawn il-reati. Naħseb li rridu nkunu qegħdin noħolqu anki Ofsa il-edin jiffetwaw ġenerazzjoni ġdida pal estorsjoni il-reverge pornography. Għandek min jwetta um, suicidju il għaliex ikollok għat eh, sessuali eh, li jiġi irrekordjat u dan l-att imbat dan il-reġistrazzjoni titqijat online u il-persuna ma tkunx tifla hizziet għal dan l-att Mela jina nappoġġa l-emendi tal-kollegi li jitolbu li jintużaw l-izlodot kollha disponibbli minna tal-istati membri. Għanna Europa la Eurojust edin jamlu ħidma tajba fil-ġida kontra networks kriminali. Għanna natu li l-Europol u l-Eurojust il rizorti meħtieġa biex iwet u xolom u biex isiru użu aħjar anki mill-timijiet ta' investigazzjonijiet konġunti. Jina anki nappoġġa l-emendi dwar l-istim ta' informazzjoni u l-interoperabilità ta' databases. Fil-kapitlu ta' prevenzjoni nappoġġa l-emendi li jitolbu l-Istati membri li jkun hemm programmi ta' intervenzjoni ta', ta prevenzjoni għal dawk li jistgħu issiru um, child sex offenders. Dan kien f'artiklu 22 imbagħad dwar it-taħriġ tal-uffiċjali, l-edukazzjoni tal-ġenituri u tfal dwar il- riskju online dan huwa xogħol li inkludin alkohol. Il-background checks obbligatorji għal dawk li jaħdmu ma' tfal, żemmejn wiesa biex ma niskludu lil ħadd. Titjib tal-protezzjoni tad-data, tal-ġbir tad-data, għal sim ta' informazzjoni fost l-istati membri għal sentenzi kriminali u l-iskwalifiċi Dan huwa importanti biex nevitaw reċitivizmu. Aħna nappoġġaw il-rwol tal-helplines ta' tfal edin jamlu bieċa xogħol mill laqwa Anke fil-istim tal-aħjar prasti ta' tfal. U biex nevitaw il-vittimizzazzjoni doppja u il-victim blaming. Issa dwar il-kapitlu 25. Artiklu 25 jiena restaqt amendi u nappoġġa amendi simili għal ċarar illi it-neħija ta' dan il-materjal online hija priorità. Il-blokkjar hija għażla li ħafna ta' spiss intuża, il-blokkjar għandu jintuża meta tneħħija mhix possibbli. Għandna ntejbu l-kooperazzjoni mal istati membri mal-industrija, mal-pjattaformi soċjali u mal-pajizi terzi meta l-IPs kunu bbażati barra l-Unjoni Ewropea. Irridu nagħmlu aġġornar ta' siti internet li fihom pornografija ta' tfal u nasmu din il-lista fost l-istati membri Europol u iċ-ċentri ta' kriminalità u Interpol irridu nintroduċu dispożizzjonijiet li jagħmluha disponibbli għall-ISPs li b'mod proattiv jirrapportaw il-materjal għall-awtoritajiet ta' forzar tal-liġi hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil dawk li qegħdin jgħinu biex identifikaw il-ħin kollu jirrapportaw lill awtoritajiet tal-liġi u biex ineħħu il-materjal illegali. Jiena nixtieq ngħid illi huwa importanti illi nimplementaw id-direttiva li tibqa' tajba l-ġejjieni nużaw l-odot kollha biex nafsu u nfarku dawn in-networks kriminali li xeket jagħmluha l-kriminali aħna wkoll irdu nagħmluha. U nużaw l-iżjed mezzi innovattivi biex identifikaw il-membri kriminali online. Aħna ħerqanin naħdmu ma' shadows u naħdmu ma'kom, grazzi. Thank you, Anna Maria. And um, now we have. Um, Grazie, Anna Maria. Katerina Kinnici fizem il-xadu il tal-SND. Grazie, President. Jena, sanet kellem jena. U nirringrazzja l-kollega Anna Maria Corazza Belt u l-kollegi kollha shadows li ħadmu fuq dan ir-rapport għax dana huwa suġġett illi hemm bżonn li nafaċċaw imħabba li is-suġġett huwa delikat ħafna u kemm huwa importanti li noffru li tfal kollha protezzjoni għar riski kollha li huma esposti għalihom fis-soċjetà tal-lum, speċjalment dawk li jiġu mill-internet. Jiena uh, Nappoġġa kull ma qalet eh, il-rapporter u anke għall-elementi kollha li eh, tkellmet fuqhom u provat anki tagħmel taqsira. Jiena nixti nitkellem fuq xi punti. Napprezza ħafna l-emenda li ġi preżentat biex imbidlu il-terminu pornografija infantile, infantili u najdu materjali li fih abuż sesswali fuq il-minuri biex nevitaw dan ir-risk anki jekk huwa indirett illi eh, fil-fatt eh, it-tfal jibqgħu doppjament vittmi. U anki l-idea bażika illi hija fil-ħidma tal-kollegi illi għandna bżonn hawnhekk bidla kulturali illi għandu jiġi mxerret biex nevitaw kwalunkwe forma ta' taħtija lejn it-tfal eh, kull forma ta' vittimizzazzjoni anki sekundarja illi edha żid it-trauma ta' tfal. Aspett ieħor u nixtieq nitkellem fuq li mbagħad u marbut anki ma l-idea ta' bidla kulturali i għal bżon illi eh, hija misħuqa f'ħafna mill-emendi Eh, programmi ta' prevenzjoni. Hija ħaġa importanti li natu l-protezzjonijiet kollha li tfal, però fost dawn il-protezzjonijiet irridu il nittrasmettu lilhom l-istrumenti biex jevitawhom ir-riski, ċoe natu edukazzjoni xirqa għall-użu tal-internet u dan huwa assolutament importanti għax dan huwa l-ewwel strument biex nipproteġuhom barra mill- Eh, l-istess tip ta' edukazzjoni eh, lejn il-ġenituri, lejn dawk il-adulti ta' referenza li għandhom id-dmir li jiproteġu anki tfal mill-internet. Aspett ieħor u senala għax eh, jiena nappoġġa l-emendi kollha u anki l-ħidma kollha tal-kollega Korazza Bilt. U aspetti ieħor inħoss li huwa importanti ħafna u dak li rigwarda il-bżon li nappoġġaw l-istati u nindirizzawhom biex jikonem hemm kooperazzjoni bejnietom għax nafu li ħafna drabi dawn ir-reati e, e, bil-fat li użaw l-internet jissir forma ta' kriminalità transkonfinali allura huwa indispensabbli li natu li l-istati risorsi biex ikunu jistaw jamru li l-om infusom biex ikunu jistaw jamlu l-blaħjar mod l-istrumenti informatiċi għal, eh, għal biex jamlu dawn it-test elettroniċi għax kull reat Eh, għad-dannu ta', ta tfal jgħaddi minn fuq l-internet. Allora, il-soluzzjonijiet e teknoloġiċi eh, u innovativi rridu użawon biex inkunu nistgħu nagħtu teknoloġija ħalli nkunu nistgħu niġġieldu kontra dawn ir-reati. U l-aħħar ħaġa, assolutament, l-iktar ħaġa importanti anki dina ġiet inkluża l-appoġġ għal tfal li kunu vittmi ta' dawn ir-reati. Allora nirringrazzja l-kollegi u l-kollegi e li ħadma l dan ir-rapport u għamilna ħatana għanda l-appoċ totali. Grazie. Grazie Katerina. Is-sur Ġurek. La busta tfal u l-propagazzjoni ta' din l-imġiba hija waħda mill-aspetti l-iktar koroħ ta' soċjetà. U dina irridu nġilduha b'mod pożittiv. Grazzi lill-rapporter għal-ħidma tagħha għax hawnhekk aħna għandna problemi li huma Ewropej, eh, kriminalità transkonfinali rridu niġilduha eh, fl-imkien u kif nafu l-internet ma fiex frontieri. Mela jiena naħseb li rridu napprofondixxu din il-kwestjoni u dawn huma l-emendi tiegħi f'kuntest iktar wiesa kulturali aħna għandna żewġ konvenzjonijiet ta' Ginevra illi fiha il-pajjiżi huma obbligati jiġġieldu kontra l-pornografija, però dawn mhumiex qegħdin jirrispettu eh, il-liġijiet ġodda iktar ġodda anki il-, il, il, il, il, il, il, il, il Eh, trasmissjoni ta' televizjoni transkonfinali u koll hemm proibizzjoni ta' eh, trasmissjoni indeċenti. U dak li għalti signora Korazza Bilt u ġust aħna għad nitkellmu hawnhekk fuq pornografija abbużiva, waħda mill-ikbar skandali ta' tfal eh, li jabbużaw it-tfal u Josef Fritzl li kien pedofilu kostanti kien ħares lejn il-films il pedo, ta' pedofilija un bat jiprattika l-istess eh, pedofilija. U rridu anki neġildu kontra il-kultu, l-erotiċizmu, l-erotizmu tal-kultura eh, ta' massa moderna illi eh, li jiksru kull sens komuni ta' deċenza. U dan għaj wasal għal dak li għalet il-rapporter l-ewel it jiġu inkoraġġati jagħmlu xi ħaġa f'relazzjoni u mbagħad din il-ħaġa tiġi pubbliċizzata. U dan dan il-dokument għandu inkludi kollox u għandu jelimina l-ero, il-kawzi ero u jinneħi l-offizi liktar patoloġiċi. Anna Marija nista' nerġa' niġi li lejk biex tattina taqsira għanna il-komitat biex nivvutaw fil-21 ta' novembru ma naħsibx li hemm ħadd tiktar li xtieq tkellem. Ġin inti tixtieq titkellem? Ma kontx qed tgħidli, skużani. Għalhekk ġejt inti biex titkellem fuq dan is-suġġett. Iva, ġin. Grazzi. Ġin Lambert. Minix sen zid forsi ħafna għal dak li ġant qal, ma nafx, imma il-rapport oriġinali fih nifsu ġakin għawi l-emendi illi aħna eh, prezentajna kienu fuq il-kwestjoni ta' data illi għanda tkun disponibli il-nuqqas anki ta' kooperazzjoni li għatem jider bejn stati membri f'dan il-qasam partikolari. U waħda mill-kwistjonijiet li xtaqna għajmu li meta aħna niskambjaw eh, eh, informazzjoni bejn autoritajiet iridu nizguraw anki s sikurta ta' din l-informazzjoni u biex ma nkunux aħna stess binajr intenzjoni edin natu risorsa ġdida ta', por ta pornografija. Eh, aħna din il-diskussjoni fuq l-abużu ta' tfal eh, dan, dinja terminoloġija li xtaqna li kien manki fir direttiva di oriġinali u, u, u dan dak li għanna intenzjoni eh, ninkludu f'dan il-rapport li huwa porta implementazzjoni, aħna kontenti bil-background checks, diskambju ta' informazzjoni eh, b'dawk li ġew kondannati eh, bil-abus ta' tfal, eh, uridu neħuhom il-possibilità li jaħdmu fl-imkien ma' tfal U għawnek, aħna rridu nizguraw li kunem risposta għawija lejn il rapport ta' implementazzjoni Jow f'ċerti kazijiet anki innu għasta implementazzjoni. E, il rapport fuq innu għasta implementazzjoni. Għax nħossu li dinja kwistjoni estremament gravi u nishti l-istati membri verament iċamru e, e, kmim u jahdmu biex jġildu kontra din il-din il-dan il-reat. Eh, skużani ġejn li ma tattex li il-mikrofonu, mawx iktar shadows, Anna Maria, grazzi President, jena soddisfatta li il-ħakna tant konsens mal-gruppi kolla politiċi, grazzi ħafna li shadows kolla u lilek u kol Katerina, jena ħseb li l-bidla kulturali, jena tkellimt fuq il-kwistjoni illi rridu nedukaw it-tfal, rridu natwom, namlu empowerment, naturalment e, fi zmini twil. Dan huwa strument qawwi biex niġildu kontra l-abus ta' tfal. Il-problema e, hija li fl-internet aħna ma nafux minn hemm wara l-att. Allora hemm dan il-fenomenu ta' grooming u naturalment dan bl-edukazzjoni, bil-empowerment li natu lil e, li tfal iva ġin sikurta online irridu nizguraw li Eh, ikonna din il-possibilità. Għanna opportunità b'dan il-rapport li namlu pressjoni fuq l-Istati membri biex najdurum kemmu arġenti li jridu jimplementaw, jinfurzaw bisħieħ id-direttiva. U jina nitama verament li nkunu nistaw e, flimkien e, nizguraw li kunem politika ta' tolleranza zero kontra e, l abust sessualita ta' tfal. U jina nishtiq li nkun 100% ċar, jiena favur tal rizervatezza Imma meta nitkellem mal-autoritajiet ta' forza ta' enforzament, il-sfida kbira li għandhom għal protezzjoni ta' tfal u l-istrumenti li għandhom hija huma limitati ħafna u l-kriminali użaw tek mezzi teknoloġiċi l-iktar sofistikati u innovativi moderni. Aħna rridu nagħmlu stess ħaġa. Għal daqstant ir-riservatezza m'għandix tkun impediment biex niżviluppaw u ntejbu mozzi mezzi u eh, irridu nejnu dawn l-autoritajiet jinvestu biex ikollhom iktar strumenti biex jiġildu online. Eh, grazzi. Eh, grazzi anki tal-parteċipazzjoni kollegi, grazzi ħafna. Issa naddu għal punt 19, il-ġlida kontra ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali rapporter u għastur Korrao. Iva, e għal prezenti, din għal prezentazzjoni tal-emendi tal-proposta eh, ta' direttiva eh, tal-ġlida kontra il-ħasil tal-flus bil-liġi kriminali għanna prezentazzjoni flibbe kellna fil 29 ta' eh, ġunju u rapporter prezenta rapport f'settembru il-Kommissjoni adotta il-Konsill adotta l-rapport f'Ġunju il-direttiva il termonizza il-ħasil tal-flus u dawn inkludu anki il-reati predikati eh, eh self-laundering u sanzjonijiet. Eh, eh u l-elementi kolla kellhom dawn l-elementi kollha fostom anki fuq id-definizzjoni ta' self-laundering u presumptions of proof, frizar u konfiska tal- tal-rizultati ta' sanzjoniet. Grazzi lil kollegi li ħet jihdu sem f'din il-laqa wara ġurnata diffiċli u twila bħalma kenna l-lum. Issa nisimaw minnant ir rapporter sul korraw. Grazzi. Grazzi, President. L-ewwel net nirringrazzja il-rapporteurs, shadow rapporteurs kollha għall-emendi kollha li preżentawlna il-kontenut tagħhom juri li huma esperti f'din il-dan is-suġġett. Anki jekk suġġett huwa tekniku, aħna rċevejna 182 emendi u għabbażi tagħhom aħna għandna intenzjoni nagħmlu kompromessi tajbin ħafna minn dawn l-emendi jaqblu mal-pozizjoni tagħna e, u għanzi jintegrawa. E, jiena l-intenzjoni tiegħi hija li nirnexxili flimkien ma' shadows kollha nsibu pożizzjoni komuni fil-kompromessi fliktar e, minar telf ta' żmien kif ippruvajna namlu sissa mħabba anki il dewmeni li kien hemm fil-assenjazzjoni ta' dan il-rapport fil-laqat li kena preċedentement. Jina konvent li ser nexxin għax il-pozizjoni tuma pjuttost eh, rip ta' xulxin. E, Sen eh, nikommenta xieħut minn dawn l-emendi b'suġġett b'suġġett qabel ma nħalli umbat il-possibilità li jitkellmu il-shadows l-oħrajn. Fuq dawk li nħoss jina huma il-punti fondamentali tar-rapport aħari. Uh, li nħoss li għandu jkun fih. Per eżempju, nilqaw l-inklużjoni tal-reati fiskali fost il-lista tal-reati eh, għaliex dawn risorsi li qed jittieħdu menant l-uffiċċju tat-taxxi u għandhom l-effett eh, li falsifikaw il-kompetizzjoni u jgħatu vaċ kompetitiv f'dawk in nis li jevadu u kontra dawk li rispettaw il-liġijiet u jħalsu t-taxxi. U dan rridu nissanzjonaw. Fuq l-autoriċiklaċ, fuq self-laundering, aħna eh, eh, nishtiqu nikriminalizzaw anki sempliċi possess ta' dan. Eh, anki dawk li nistaw nikkondannaw anki bħala self-laundering illi bnidem juża per eżempju bicycle li kun sera u stess fil fi suġġett double jeopardy jina rajt consens ġenerali fost ix-shadows l-approċ li aħna għazinna fil bidunet u jena nishtiq inżommu dan l-approċ anki fil-kompromessi l-ideja tagħna hija li għandna nżommu tip ta' żewġ binari biex nigarantixxu l-prinċipji tal-liġi u nassikuraw anki eh, li ma jġiġ riċiklat il-profitti il minn min dawn l-attivitajiet. Eh, u din ħad tkun ir-regola, però f'ċerti każijiet eh, eh, dawn l-eżempji se jkunu bħala reat fl-istat membru illi se jkompli, se akkuża il-persuna il għal ħasil tal-flus fuq il-pini, e, il-shadows jaqblu biex nżidu il-pina massima u l-pina minima u anki fil-ċirkostanzi aggravanti. Kif ukoll illi nżidu anki uh, sanzjonijiet addizjonali bħal l interdizzjoni mill-uffiċċji pubbliċi jew anki il-projbizzjoni li kollhom uh, karika pubblika jew karika jew nkella li joħorġu għall-elezzjoni, dan huwa punt importanti. Naqblu fuq il-bżonn li nżidu l-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet tal-pulizija u l-autoritajiet ġudizzjari eh, u biex nużaw l-risorsi ġusti biex naffaċċaw l-isfidi ġodda eh, tal-ħajja moderna, ċiberkriminalità anki u l-użu tal-moneta virtuali. Aħna eh, nishtiqu anki Eh, eh, ċerti punti nħallu għad diskussjoni fuq il-kompromessi, il-diskussjoni fuq eh, il-reat ta' ħasil tal-flus għandu jkun għandu jiġi konsidrat bħala gravi u għandhom għanna nizguraw li kun fih anki gravità tal-ħtija u u nishti u nestendu dan però l-esti għana eh, disponibli eh, eh, għal diskussjoni u ma nishtiqux li jessir diskussjoni ġuridika fuq il-limiti tal-ħtija. Għana disponibli biex nsibu l-aħjar soluzzjonijiet għal kull argumenti li jtiġi trattat f'dan il-rapport. Fl-opinjoni tagħna fil- Eh, fit-testa ħari fil-vittimi kondannati għandu jiġi dejjem garantit u aħna xtaqna ninkludu emmendi għal persuni illi huma soċjalment eh, blaħtija eh, dawk li edin edin ehm, jużaw il-profitti għal ċerti servizzi li huma għandhom dritt jakkwistaw. Nirringrazzja għal prezenza u nittama eh, li kunem eh, diskussjoni tajba biex nilħu l-kompromessi neċessarji. Thank you very much, Mr. Corrao, and we're going to hear... Grazie ħafna, Sur Corrao, issa nisimaw mill-Shadow Rapporteurs. Nibdew mill-PPE, il-Sinjura Holmajer l-ewel. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nirringrazzja l-kollegi kolla, rapporter, shadow rapporters. U nishtiq nirringrazzja wkoll il-Kommissjoni Ewropea tal-Kooperazzjoni tajba ħafna. Jena ħarrist lejn l-emendi fid-dettal u qed nara konsens f'ħafna mill-qosma eh, mill-kwistjonijiet l-aktar importanti hemm xi punti żgħar li għad hemm xi differenzi fl-opinjoni imma naħseb illi ħafna mill-kontribuzzjonijiet kienu tajnuna kbira. Naħseb għandna konsens fuq eh, il-penali minima li titressaq minflok li jkun hemm dil-flessibilità sieħa fuq it-tip ta' sanzjonijiet li jistgħu jitpoġġew jew anki sanzjonijiet Walek aħna hekk inkunu nistgħu nevitaw sentenzi illi ma jkunux adekwati. Imbagħad ir-regoli tal-2014 dwar il-konfiska u fuq dawk il-prodotti eh, miġbura legalment, naħseb illi fuq livell ġenerali aħna resqin lejn soluzzjoni raġonevoli. Hemm ċertu punti li għadni minix daqshekk ċerta fuqhom. Hemm differenzi forsi fl-opinjonijiet tagħna. Fuq il- ehm, il-pis tal-prova tal-evidenza din tista' titpoġġiha fuq xi ħadd jekk inti ssib il-flus fuq il-kont bankarju ta' xi ħadd. Dik il-persuna trid tispjega eh, minn fejn ġi dan il-flus. Imma mbagħad xi ngħidu jekk il-kont bankarju ikun marbut ma' persuna ma' mhux miftuħ fuq l-isem ta' dik il-persuna. U speċjalment jekk dak il-kont bankarju mhuwiex fl-istess pajjiż. Diffiċli ħafna dik il-persuna illi tispjega illi ma jkunx marbut ma' dan il-kont bankarju. U għandi għandi esperjenza anka fil-familja tiegħi fejn kien hemm każ twil ħafna u fl-aħħar mill-aħħar il-qorti deċidiet eh, favur tagħna. U din involvit li Zvizzera u kienet diffiċli ħafna illi nipprovaw illi il-persuna ma kienx ta' dak il-kont. Il-kont ma kienx fismu. U għallura diffiċli li kollok l-evidenza bil-miktub, jista' jkollok kontijiet miftuħin eh, b'kwalunkwe isem, anki ismijiet fittizji. U għalhekk diffiċli ħafna li, wieħed japprova min u s-sit tal-kont. U meta jkollok sitwazzjoni bħal din diffiċli, irrid ikollok riċerka fil-fond dwar min huwa s-sit tal-kont bankarju ma naħsibx li tista' tneħħi il-piż tal-prova f'dan il-każ jekk għandek xi ħadd Jekk per eżempju kun hemm 200,000 fuq il-kont ta' Sinjura Holmajer titkun tista' tispjega minn fejn ġejjin dawn il-flus. U mbagħad hemm anke dawk il-kontijiet tal-partijiet terzi u għalhekk il- sit ewlien jrid ikun identifikat anki meta nitkellmu fuq il-proprjetà tal-art irridu nifmu min u il-sit li qed jibbenefika minn kella diffiċli ħafna mhux biss għal awtoritajiet li qed jinvestigaw imma anki għal eh, partijiet terzi illi jistgħu jkunu involuti mingħajr ma jkunu jafu għaliex naħseb irid ikollok eh, evidenza ċara u anki nitifhem eżattament min u l-sit li qed jibbenefika. Dana speċjalment meta dan is-sit ma jkunx magħruf dan din se toħloq ħafna problemi fil-Ġermanja. Anki meta li semmu kun differenti. Jew per eżempju ikollok entità illi għandu għandu ownership li mhijiex uffiċjali, trid tara kif tagħmel biex l-investigaturi l-affarijiet ikunu aktar faċli. Jiena jiena esperjenzajta din u verament diffiċli issir taf minnu s-sit vera tal-kont bankarju. U ma kienieċ um, ehm, xaħġa faċli biex sirna nafu u ma ġiċ solvuta um, b'mod sempliċi lanqas xejn. U ma kienx ehm, rotta legali ċara biex tasal għal din l-informazzjoni f'dak iż-żmien. Fuq il-persuni esposti il-persuna esposta politikament. U anki il-persuna ta' fiduċja. Il-persuni li huma responsabli li verifikaw li għamlu l-auditjar dawk illi jaħdmu fissem l-istat dawk illi għandhom pozizjoni Eh, konsiderevoli ta', ta seta u ta' responsabilta' ma' nistawx nillimitaw dan biss għal PEPs dawn il-persuni esposti politikament dawn eh, Umma importanti anke sabiex jiġu esposti ċertu dokumenti politiċi u eh, huma politikament esposti speċjalment anki meta jistgħu jkunu vittmi ta' abbuż ta' frodi u jiġu involuti fil-ħasil tal-flus. Grazzi. Grazzi. Tajjeb li kikun nisimaw um, din ir-responsa respons tal anki tal pisa tal pis prova li smajna il-, il, il il rapporta ta' Sinjura Gris tajab li nisimaw ftit kif taħdem din. Jina nista' nifhem din l-idea, imma tajab li kieku nistaw naqdu l-affarijiet flimkien, tajab li nisimaw minn għand il-rapporter xin l-opinjoni tiegħu. Umbat mille sandi Anna Gomes. Grazzi ħafna. Jina nista' nkompli ma' Monika u rapporter wara sezzjonijiet li kellna flimkien. fejna minna ħafna xogħol u provajna naqdu il-perspettivi flimkien biex nimxu qoddim. Jiena nixtieq issa nifoka fuq il-punti fejn jiena xtaqt nressaq l-emendi. Punti li għalija huma partikolarment importanti. Il-kriminalità fit-taxxa. Dawn huma Eh, reati eh, li nsibu anke fil-proposti tal-Kommissjoni, rajt il-lingwaċ ehm, li mill-Kommissjoni naħseb għadu eh, ħala għus flessibilità li stati membri meta jkollok din il-frod il-kriminata fit-taxxa. U allura nixtieq li nillimitaw din il-flessibilità biex kwalunkwe frodi u evażjoni ta' taxxa jiġi koperti ehm, irrelevanti mill-limiti massimi fil-liġi nazzjonali u anki fuq il-lamonti mhux iddikjarati jew taxxi mhux imħalsa jew l-użu ta', ta, ta frodi. U il-proposta tal komissjoni taqbel mal-fatt illi sabiex il-leġizazzjoni tkun eh, għodda eh, effettiva kontra il-kriminalità organizzata mandux ikun meħtieġ illi inħarsu lejn il-punti speċifiċi tal-kriminalità specialment meta jkun hemm reati minn qabel. Il-penali għal ħasil tal-flus ukoll m'għandhomx jiġu e, imnaqsa minħabba li l-reat isir fi stat membru jew stat membru ieħor jew fi pajjiż terz. Jiena nista' naqbel ma' dan il-punt fil-prinċipju fl-amendi tiegħi jiena xtaqt illi inħalli l-istati membri illi e, jipenalizzaw dawn il-dan il-ħasil tal-flus anki irrelevanti jekkux meqjus pala reat fil-pajis fejn dan ir-reat sar, um, anki specialment fil traffikar tal-persuni, tal, tal fil-korruzzjoni, eccetera, eccetera. U anki importanti li nikriminalizzaw negliġenza mhux biss krim il-reati intenzjonati fil-ħasil fil tal-flus, tinġaġa ma nsibux fil-proposta tal-Kommissjoni. Fl-emenda tiegħi jiena għamilt restrizzjoni fuq il-penali għal l negliġenti. Eh, hemm dawn entitajiet illi jrid ikunu jridu jimxu ma' due diligence u anki jridu jkunu konxi tal-riski eh, marbutin mal ħasir tal-flus. Ovvjament dawn il-każijiet l-awtoritajiet nazzjonali għandhom eh, għandhom jeħorġu penali meta dawn l-attivitajiet ġejjin minn fatti fejn ikun hemm evidenza u ċar li persuna suspettata għandha tkun taf illi dawn il-flus ġejjin minn eh, attività kriminali. Fl-aħħar il-proposta tal-Kommissjoni qed tgħid illi jekk inti entità Eh, obbligati jew jew kien hemm ir-reati fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminalità dawn huma eh, ċirkustanzi aggravati. Għandhom jiġma qisu bħala ċirkustanzi aggravati. Jiena żitt ukoll illi jekk ikun hemm każ ta' persuna politikament esposta dan u koll għandu tkun ċirkostanza aggravata u nixċi anki nkompli mal-kollegi fuq il-penali minimi u anki il- il-periodu minimu ta' ħabs għal dawk li joħol jamlu dawn ir-reati ta' dawn il-ċirkustanzi aggravati. Grazzi ħafna issa l-sijar il-Sinjora Makovej. Grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa jiena nixtieq nirringrazzja lil Ignazio tal-isforzi kollha min-naħa tiegħu u eh, tal-suġġerimenti kollha tajbin illi jagħmel nirringrazzja lil kollegi kollha li anki res u l-emendi. Kien hemm xi punti li żgurħeħol u dibattitu ma naslu l-kompromess. Jiena l-emendi tiegħi huma dawn li ġejjin. Irrid irrid ikollna l-opportunità li nikkondannaw din dan ir-reat. Għalkemm il-persuna mhuwiex ehm, it-tjena ta' sentenza fuq il-flus li għet li qed jiġu maħsula. Hemm ċertu pajjiżi fejn irid ikollna dan ir-reat u hemm pajjiżi oħrajn fejn ir-reat tal-ħasil tal-flus huwa biżejjed. Nissuġġerixxi ir-reat tal-ħasil tal-flus ikun biżejjed u anke ovvjament il-konfiska. Dawk li huma esperti fil-liġi kriminali jafu fuq in-nuqqas ta' ta' reat maħsub minn qabel, jekk persuna huwa ħati tal-korruzzjoni mbagħad ħasel il-flus il ġim ġew mill-korruzzjoni m'hemmx għalfejn ikollok l-evidenza għal din l-attività. It-tieni, l-oriġini illiċita tal-flus illi taqbes taqbes idħul legali, ġifiri, is-suspett, is-suspettat, is suspett is suspettat irrit juri illi s-sors ta' flus tal-ġit huwa legali meta jaqbess it-ħul legali tal-persuna. U jkolli najt li ma naqbilx miegħek raħol Holmajer fuq il-pis tal-prova. Meta persuna għandu persuna għandu tħul ta' miljon euro per eżempju u il-ġit tal-persuna qiegħed ta' 10 miljuni. Da mhux qed nitkellmu fuq it-neħija tal-pista tal-evidenza, din hija diffiża l-imħallef jitlob illi ikun hemm il-prova ta' xinu il-ġit eh, vera eh, proprietajiet tal u minn fejn ġejjin anke meħabba dħul legali u meta jkun hemm din id differenza sproporzjonata mela lura l-persuna tiddefendi li l-anfissa l-ewwel pass irrit jittieħed mill-persuna li qed takkuża. Meta jittiġi akkużat ta' reat, inti ħad tiġi akkużat li għandek ġid aktar mill mitħul legali tiegħek. U għalhekk jiena favur ma dan il-punt tal-oriġini li ċitu tal-ġit tal-flus. Ovvjament, kazijiet każijiet ta' transfer fuq il-trasferimenti fil-bank, ta' li huma suspettużi u dan ħajkun pass il qoddim biex dawk il-persuni li qed jagħmlu ħażil tal-flus insibuha manke jekk ma jkunx hemm traċċi. Fid-direttiva tal-ħasil tal-flus nixtiequ nipprojbixxu ċertu azzjonijiet biex ikollna aċċess għal dawn il-kumpaniji u fid-din id-direttiva nxaqqa nagħmlu l ħaġa għaliex huwa importanti ħafna illi niprojbixxu dawn it-tip ta' azzjonijiet. Dawn huma mazzjonijiet reati projbiti fl-ċertu stati membri u hemm restrizzjonijiet f'ċertu stati membri oħrajn. Fir-Rumanija m'hemmx restrizzjonijiet u allura nixtieq infakkarkom fuq dawn dawn l-azzjonijiet karti anonimi inti tkun is-sit ta' xi shares fil-kumpanija sakemm inti jkollok din il-karta fil-but u um, jina din il-karta nista' nagħtiha l-assistent jew li xi ħadd u inti tkun ma jiena nkun is-sit, ma ħadd ma jkun jaf fuqax, m'hemmx evidenza, m'hemmx taċċabilità, ħadd ma jaf illi inti li jiena nkun is-sit vera jew jiena shareholder. U allura fiftit ħin tista' tbiddel is-sit ta' dawn ta' dawn l-istoks. U allura diffiċli ħafna tagħmilha din meta nippruvaw niġildu l-frodi. It-tielet aspett, il-kriminalità fl-IT. Din insibuha f'ħafna postijiet u sfortunatament din il-ċiberkriminalità mhix regolata qed nitkellmu fuq il-moniti eh, digitali, il-bitcoins, il-cryptocurrency, l-attakki eh, fuq l-internet, jista' jkollok virus fuq il-computer tiegħek u inti qed tiġi mitlub illi tħallas il-flus, tħallas ċertu ammont ta' flus sabiex inti tkun tista' tieħu lura d-data tal-computer tiegħek. Issa, allura bl-emendi tagħna qegħdin nitolbu għall odda għal dawk li qegħdin jinvestigaw il-kriminalità fuq l-internet sabiex jippruvaw jiġġieldu il- dawn il-persuni, dawn il-hackers, dawn il-kriminali illi jaħdmu fuq l-internet. Umbat irtu kunem penali ikbar fuq eh, persuni politikament esposti, aħna kollha tal-istess idea, u irrit ikonem anki penali eh, miżjuda għal dawk il-kumpaniji li qegħdin jaħslu l-flus. Irrit ikonem aktar penali għal PEPs, għal politiċi illi għandhom ċertu responsabilta u nixtieq ngħid ukoll illi il-politiċi eh, xkultant ikunu f'seta u kultant le, imma meta jkunu fis-seta jkollhom aċċess għal fondi u għalhekk huma l-aktar esposti. Allura rrid ikun hemm aktar restrizzjonijiet għal dawn il-persuni politikament esposti meta jiftu l-kontijiet irridu jimlew aktar formuli u ovvjament il penali tkun aktar eh, msaħita meta huma jidħlu meta jagħmlu reati irrid ikun hemm aktar penali għal ħasil tal-flus pereżempju u anki il-proibizzjoni ta' kontratti ta' xi pubbliku ma jrid ikun hemm aċċess għal fondi Ewropej ukoll. Nitkellmu fuq sintki u persuni oħrajn u mhux aċċess għall-uffiċċju pubbliku. U anki dawn kollha għandhom ikun hemm penali għalihom. Jiena nista' nieqaf hawnhekk, jiena ħerqana għal ġimgħa dieħla fi żewġ laqattana tagħna bejn il-rapporters il tal-Parlament u anke il-rapporters tal-gruppi. Grazzi. Grazzi ħafna. Tixtieq terġa' titkellem Monika. Eżis kollegi, jiena xtaqt nżid xi ħaġa ma dak li qalet il-kollega tiegħi. Monika. Jiena qed nieħol l-idea li ħafna mid-direttivi tal-Unjoni Ewropea ma ġewx implementati fir-Rumanija. Din kienet isa regola għal żmien twil ma jistax ikollok e, kont mingħajr isem, din hija xi ħaġa normali fl-Awstrija u f'pajjiżi oħrajn fil-passat fejn ikollok persuna li kollok l-ismiet bħal X-Men, jew Christ Child, imma dinja xo differenti meta nitkellmu fuq il-min qed jibbenefika, qed naraw anke fil-Kumitat tal-Panama fejn is-sit vera ikun moħbi eh, b'individwi oħra minn struttura oħra. U allura hekk kif din il-kwistjoni issuwa, inti mbagħad tkun taf min u s-sit vera tal ta' xi kont ta' did, kwalunkwe ħaġa li tkun, nara jekk xi ħaġa anke jekk tkun virtwali u anke reali. Jiġifieri don ħarsu lejn is-sit eh, beneficjarju. Importanti ħafna nkunu nafu minu l-vera sit tal-kont. Meta jkun hemm interess ġustifikat l-awtoritajiet eh, irrid ikollhom eh, aċċess sħiħ anki l-awtoritajiet ta' taxxa meta jkun hemm ċertu rapporti illi jkun hemm ħasil ta' flus mill-bankijiet jew minn istituzzjonijiet oħrajn huma jħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet b'mod serja ħafna u f'ċertu każijiet irid ikun hemm il-kwistjoni fejn nidentifikaw il-persuna li qed issir beneficjarju mbagħad nibdew nsaqsu l-mistoqsijiet u anke tinbeda investigazzjoni. Allura nasab rridu nistabilixxu eh, strutturi stabiliti, sistematiċi u il-Kommissjoni għanda tibqa tinsisti fuq l-implementazzjoni tal-direttivi. Irrelevanti fuq li ma stat membru qed nitkellmu, x'inhu l-punt li kollok direttiva jekk għaxar snin wara dawn id-direttiva għadhom ma ġewx implementati u l-abdazzjoni ma ttieħdet f'ċertu stati membri. Jena, din xi ħaġa li qed qiegħda xebbani, għandna ħafna pjani jizbif fl-Unjoni Ewropea hawnhekk, imma qed narawha li għadu possibbli fir-Rumanija li tista' jkollok kont mingħajr isem. Dan huwa misteru għalija, dan kif tista' tiġri. Din hija xi ħaġa li ilha projbita żmien twil. Il-em din il-lakuna għassita u kriminali jafu kif jużawha din u fil-fatt ħolqu dawn l-istruttura kollha biex ikunu jistgħu jaħbu l-flus tagħhom. Sunt total de acord cu tine, Monica. Eu mă lupt să implementăm directivele acum. Mela, da, krinet prova, nilħaq huwa applikazzjoni ta' direttivi, per eżempju, fil-Parlament issa għanna ir-raba direttiva tal-kontraħassil tal-flus. Spanja, Portugal, Rumanija u pajjiż ieħor bess fejn m'hemmx limitu għal sieda tal-isma jiena rapporter għal din ir-rabba direttiva wkoll u nassigura li hija battalja ġlieda għalila għall aċċess tal-sieda beneficjarji tal-kumpaniji u l-isma jiena jgħat naħdem biex nara l-gvern x'jamel il-għalla ma jgħamilx trasposizjoni forsi ikun il-poplu illi ġalhom jagħmlu ġustizzja. Jiena ngħid illi pajjiżi għadu kif iprojbixxa il beċers xi xurilu. U issa qegħdin ngħaddhom il-proċess tal-reġistrazzjoni ħajbqgħu jiġġieldu. Eżempju interessanti. Rapporteur, see how your shadows register tara anti rapporter qed titgħallem minn anti shadows tiegħek. Bek sabiħ il-Parlament il-Kumitat Libe fil-Parlament Ewropew. This is it, you know. This is why we like. Just one second, Mr. Karau, Just wonder. Sekonda, Sir Karau. Forse nisimaw mill-Kummissjoni, Katrina. Saqt tajċa ħaġa jentu koll? Zgur? Zgur? Iva, lejna ħajkolli naħrab. Grazzi, Claude, darba li jmiss. Issa ma nistax. Naf li d-dibattitu jinteressa, kizda nifem li huwa l-ħamis wara nofsinhar. <coughs> Il-Kummissjoni. Grazzi, President. Wara dawn il-182 emenda mresqa il parlament nista' ngħidilkom illi kienu kemm xejn ottimisti mhux għax biss li xħallejtu kif kienu l-biċegbija tal-punti tagħna lix ukoll dak li żidu intom bħala libe huwa ta' valur Bosta emendi jistaw iżidu deterrent pal biżida ta' sanzjonijiet u emendi oħrajn jistaw iżidu l-kooperazzjoni pal per eżempju biżida ta' kondizjonijiet għal każijiet transkonfinali da' ġa sema minn reporter minn Anna Gomes u kol edin itkellmu dwar każijiet fejn proċedimenti ikunu f'pajjiż ieħor minn fejn ġew maħsula. Il-proposta tal-Istati Membri ta' limita ta' dan għal fatt li l-reat predikat tkun twetta ehm, fl-istess pajjiż se kienet kelmu dwar pretezza u l sfruttament sessuali hemm bosta lakuni fil-pajjiżi terzi u jista' jkun diffiċli tiġġustifika l-fatt li ħasil ta' dan il-flejjes fl-Unjoni Ewropea ma jiġix ikkastigat. Irridu nikkonsidraw li l-politika kriminali nazzjonali u dik tal-Unjoni Ewropea hija differenti fil-każ ta' droga, l-abort u l-eutanasija għal dastant nasbu l-ħjar mod huwa li nabolixxu dik il-kondizzjoni biss għal serje ta' reati bħalma hemm fil-rapport rapporter u fl-emenda ta' Katerina u għana Gomes. Tlet kommenti l-ewwel net waħda mill-miri tagħna illi ikonna ambitu wiesa illi kopri firxa sħiħa naf li intom eh, ta' xitettu għal li prominenti għanna l-istan diskutu dan ma'kom. Is-self laundering, l-autoħassil dan huwa importanti il-liex ħafna jaħslu l-flus tal tagħhom stess, hemm ftit emendi li jafsu fuq din il-mira Mela dwar il-mira predikat, dwar il-reas predikat, għal-ħasil tal-flus, ħana skudejna dan il-proposta tagħna ħna nħostu illi din introduzzjoni sejra takkas il-tweġiba li tista' tingħata li dawn ir-reati għandna njoġbuna bieċa gbira tal-emendi għandna lesti nibqgħu dispożizzjoni tagħkom u għandna ħerqanin għall l nhar 13 Novembru. Grazie, you. So with that I return. Grazzi lura għall-Injasjo. Sì, grazie innanzitutto. Grazie, l-ewwel tua ta' pjaċir illi kanna dibattitu għajjem anke jekk forsi bizna barra is-suġġett e ta' direttiva u tħallna fil-qasam tal- l-ismijiet tal-kont il-banka. Iżda dejjem interessanti li jkollok dibattitu fil-membri tal-kumitat nnifsu issa dwar il-pis tal-prova nixtieq intenni il-punt ta' Monika Holmaja irridu ntennu hawnhekk li fi kwalunkwe sistema inkluża dik Taljana fl-Unjoni Ewropea kwalunkwe sistema penali l-inverżjoni tal-pis tal-prova ma jinvolvix il-reat penali, tres penali, Penalista. il-miżura ta' prevenzjoni patrimonjali għal stan stod bess għall-konfiskar tal- beni fistennija għadda stanti għam miżura ta' prevenzjoni u mux miżura personali li tittieħed għabbażi ta' reat penali u ma tiġiex estiza f'dan il-kas lanqas għal dan il-konċett tal-inverżjoni tal-pistar prova reat. Issa dwar il-persuni b'karigi partikolari kon qed insemmu il-nutara persuni fejn ikollok ċerta tip ta' fiduċa sitta b li jitkellem dwar ċirkustanzi aggravanti fejn issir referenza għal dawn it-tip ta' persuni bħala ċirkustanzi aggravanti. Jina nastep il ġa fil-proposta tal kommissjoni għam din referenza ma nafx jek din kienieċ il-mistoqsija u jekk referenza referenza iċċa zamma ta' dan l-approċ minnaħat tal-kommissjoni ma dan kollu jina nemmen li l-approċ u tajja tajjeb ġifir ċirkustanza aggravanti il-fat li kollok kariga pubblika involuta Għanna għombax kienet tagħmel referenza hawnhekk għal fiskali bħala predicate offenses il fat li dawn għandhom dejjem jiġu jussek fil-fatt hemmhekk għandna armonizzazzjoni ta' normi tarjati fiskali fl-Unjoni Ewropea jina naqbel 100% iżda dan it-tip ta' reat ma jiġu konsidrat bl mod kullim kien għal dastant l-evazjoni ta' 1000 euro tista' tiġi mejusa bħala reat post iżda mhux ieħor sa ma naslu għal reat predikat irridu għajnuna minnaħa tal kummissjoni għal l-ormonizzazzjoni fiskali fl-Unjoni Ewropea kollha illi hija mixtieqa sabiex ma nispiċċawx bil-problemi kollha li taħrab minn sistema l-oħra fejn jaqbillek fl-Unjoni Ewropea dan raġunament politiku li huwa wiesa ferm. Ma naħsebx li jista' jiġi applikat minħabba il-diverġenzi fis-sistemi bażi. Bosta kommenti li għamiltu nista' naqbel magħhom. Naħseb li l-laqat biex insibu l-kompromessi ħajkonna tnejn il-ġimgħa d-dieħla se jkunu l-aħjar opportunità. Nittama li nsibu l-punt ta' kuntatt. Ringrazzjakom tal-kommenti ta'kom u l-emendi li restatu. Grazzi. Thank you, Ignacio. Thank you for your... Grazzi, Ignacio. Grazzi tal-ħidma tiegħek. Nawguralkom għal laqat il ħajkolkom, nirgrazzakom li ġejtu illum wara nofsinhar u grazzi tal-għanna tad dibattitu il-dibattitu fil-fatt nisawna l-uħawnek, eh, il-votazzjoni nhar 13 ta' novembru jekk m'hemmx punti varji u l-laqa il-qarimis fis-6 ta' novembru. Grazzi kollegi.